astensjonijiet ma taddix. 287 u agri 49 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu issa għalek Naddu issa għal agri 50 dawk favur. Dawk kontra. Assenzjonijiet taddi. Emenda mitejn u design tal-kollega post dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal emenda 291 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa, emenda 292 u agri 51 flimkien. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Naddu issa għall-emenda 293 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Nivvutaw issa fuq kompromess 2 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Issa 299, agri 55. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet taddi. Issa nivvotaw fuq kompromess li jeta minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet tanti. Nivvotaw fuq kompromess ħamsa. Dawk favur, kompromess ħamsa, Minnu kontra, min jastjeni tanti. Nivvotaw fuq emenda 253 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma tgħaddix. Nivvotaw fuq kompromess serba, Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess sitta. Dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Nivvutaw fuq kompromess seba' dawk favur, dak kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess 8 dawk favur, dak kontra, astensjonijiet taddi. Emmenda issa 337 dawk favur, kontra, kontra. Qed nitkellmu hawnhekk fuq emenda 337 ta' Pier Nikola Pedicini u Marko Affronte. Dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet ma taddix ngħaddu għal emenda 338, dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet ma taddix. Emenda 339 u għagri 66, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 340 dawk favur, taw kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 67 ta' agri dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 341 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 342 dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nivvotaw fuq kompromess 29 dawk favur, ta' kontra assenzjonijiet taddi. Emenda 347 da' favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda 348 u agri 69 flimkien dawk favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Emenda 349 u agri 70 dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet ma taddix. Emenda 350 u agri 70 flimkien dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 350 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 21 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Issa nivvotaw fuq emenda 359 dawk favur, dawk kontra,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 dawk huma favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Naddu issa għall emenda 372. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 373 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 374 dawk favur, dawk kontra, Nerġaw, minu favur. Minu kontra. Assenzjoniet, niverifikaw. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Il-votazzjoni maluqa ma taddix. Naddu issa biex nivvotaw fuq emenda 375 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ta' ma taddix. 56. 376 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. 377 u għagri 37 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 378 kompatibli minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 379 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 380 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emendi eh, identiċi 381, 382 u agri 74 favur kontra astenzjonijiet għaddew. Kompromess 30 minn eh, u favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-emenda 399 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 400 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu għal emendi 400 u agri 76 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Maddewx. Emenda 402 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda agri 77 favur kontra astensjoniet għaddit. Nabdu issa emenda 405 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 406 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 407 favur kontra, ma ddiċ. Naddu is eh, emenda 408 u agri 78 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 410 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 411 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda agri 79 favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu issa kompromess 9 minu favur minu kontra astensjonijiet għadda emenda 418 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda agri 81 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda agri 82 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 419 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda agri 83 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 421 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Emenda Naddu issa għal 422, minu favur, minu favur, 422. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 423, favur. Kontra astenzjonijiet għadda. Emenda, anzi, niverifikaw. Għan votaw fuq 423, nivvotaw mod elettroniku. Kolħat vota nalqu l-vot maddix. Issa. Ħanaddu għal għal emenda 37. Minu favur Minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 400 Anzi, emenda 424 ta' għamel għan nifutaw fuq kompromess 10 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 11 favur kontra astenzjonijiet għadda. Naddu emenda 400 35 favur kontra astenzjonijiet għadda. Anzi, naddu issa l-kompromess 32 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għadda. Emenda 436 favur. Kontra, astenzjonijiet niverifikaw b'mod elettroniku. Il voto è aperto. Avete votato tutti. Tajjeb votajtu kollha nagħlqu l-votazzjoni m'għaddix għal vot wieħed. Kompromess wieħed u tletin, minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Naddu issa għal kompromess 33 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 44 minu favur, minu kontra astensjonijiet għadda. Agri 92 kompatibli favur kontra astensjoniet għadda. Issa emenda 458 favur minu kontra astensjoniet għal verifikaw. Kulħadd vota mela nagħqu l-vot azzjoni u għaddit. Issa. Ħanaddu għal emenda 459 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 45 favur, kontra, astensjonijiet Eh, skużani ma il-ħodor, il-gwe u eh, gruppi oħrajn mhux qed nifhem eżatt kif qed tivvutaw, ma naħan niċċekkjaw vot elettroniku. Check, yes. Avete votato tutti, il voto è chiuso? Da. Votazzjoni magħluqa u maġġoranza ċara. Issa, ħanifutaw għal emenda 461, 462 u agri 39. Minu favur. Minu kontra? Assenzjonijiet għaddit. Naddu għal emenda 46, favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Issa emenda 464, favur. Kontra? astenzjonijiet għaddit. Emenda 465 favur minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa emendi 466 u agri 95 minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 467 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa, ħanaddu elementi 469 u agri 79 juma huma identiċi minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddew. Issa ħanaddu għal emenda agri 98 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 471 favur kontra Astenzjonijiet? Għani verifikaw. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Kolħat vota mela nagħlqu l-votazzjoni għaddit. Għaddit vot wieħed. Għanifutaw emenda agri 99 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda agri 100 favur Minu kontra, astenzjonijiet għaddit. 472 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. Ħanaddu għal-emenda 473 u agri 101 li ma identiċi minu favur, minu kontra, għan verifikaw b'mod elettroniku. Kolħat vota. vota nagħlqu votazzjoni għaddit. Issa, emenda 474 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda agri 102 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 47 minu favur, minu kontra, astensjonijiet verifika u bot elettroniku. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Votajtu dal-votazzjoni mantix. Issa, emenda 475 minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet ma Emendi 476 u agri 103 minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet ma ditx. Għan verifikaw. Kulħadd vota mela votazzjoni magħluqa. Iva dit. Mela, issa naddu għal emenda 48 minu favur, minu kontra, Astensjonijiet ħan verifikaw. Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni għaddit. Emenda 49 favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 50 minu favur minu kontra astensjonijiet għan verifikaw. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa? Għaddit. Issa, emenda 477 minn favur. Minn kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 478 minn favur. Minn kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess numru 25 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 481. Minu favur, minu kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda agri 104. Minu favur, minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 482. Minu favur, minu kontra astensjonijiet għaddit. 438 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess 12 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa, emenda 484 eh, minu favur, anzi, 448 u 493 flimkien. Minu favur, minu kontra, astazzjonijiet maddewx. Issa, emenda agri 107 minu favur, minu kontra, astazzjonijiet għaddit. Emenda 494 minu favur, minu kontra, astazzjonijiet għaddit. Emenda 495 minu favur, minu kontra, astazzjonijiet għaddit Emenda 496 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 53 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 54 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 52 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 497 minu favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 498 eh, flimkien ma' għagri 108 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għan iċċekjaw bot elettroniku. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Votajtu l-kol, għaddit. Issa 499 favur kontra astenzjoniet ċekjaw. Kuħat vota votazzjoni maluqa maddiċ. Emenda 500 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 501 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 502 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 503 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 504 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 505 u 506 favur kontra astenzjonijiet maddux. Amenda 507 favur kontra astenzjonijiet maddux. Amenda 508 favur kontra astenzjonijiet maddux. 509 favur kontra astenzjonijiet maddux. 510 favur kontra astenzjonijiet maddux. Amenda 511 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 512 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 513 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 514 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa kompromess 34 favur kontra astensjoniet għadda. Issa kompromess 35 favur kontra astensjoniet għadda. Issa ħemmorru biex nifotaw fuq il-kompromess 36 favur kontra astensjoniet għadda. Issa l-kompromess 37 favur kontra astensjonijiet għadda. Issa ammenda 556 għadda. 562 favur kontra astensjonijiet għaddit. Ammenda 564 Mela, mill-kollega Liza għanna l-emenda 561 lower party parti kompatibbli ma' 563 u 562 qed tajtek is-segretarjat mela nivvotaw kif kifat 561 lower party. Minu favur? Kontra, astenzjoniet, għaddiet. Issa emenda 564 minu favur? Kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 565 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa emenda 566 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għanna SND wieħed zejjed jide. Tajjeb, batajtu l-kol, votazzjoni maluqa, għaddit. Issa nivvotaw l-emenda 567 favur, kontra, assenzjoniet għaddit. Emenda sa, anzi, għammurru għal-kompromess, 24 favur, favur, kontra, assenzjoniet il-kompromess għadda. Issa nivvotaw l-emenda 591 tal-kollega Lise favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa nivvotaw l-emenda 592 favur. Kontra astenzjoniet nil-verifikaw. Kuħat vota votazzjoni maluqa għaddit. Issa l-vot fuq l-emenda 593 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 64 kompatibli favur kontra assenzjonijiet niverifikaw. Kulħadd jivvota votazzjoni magħluqa għaddit. Emenda 500 u design. Favur, kontra, Astensjonijiet? niverifikaw. Kuħat il-vota, votazzjoni maluqa, maddiċ. Issa nivotaw l-emenda 597 Agri 118 l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw Agri 118 it-tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Issa l-emenda 599 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa nivotaw agri 117 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 600 favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 601 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 602 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa l-emenda 603 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 65 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 604 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa kompromess 26 favur kontra astensjonijiet għadda. Issa għamurru l-emenda 615 favur 615 favur kontra astensjonijiet l Emenda 616 agri 122 identiċi favur kontra astensjonijiet maddawx. Emenda 617 favur kontra astenzjonijiet niverifika. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa ma Issa l-emenda 619 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 33 kontra 33. Issa nivvotaw l-emenda 618. Favur? Kontra? Astenzjoniet għaddit. Emenda 620. Favur? Kontra? Astenzjoniet maddiċ. Emenda 621. Favur? Kontra? Astenzjoniet għaddiet. Niverifikaw. Kulħadd ivota taċċan il-maluqa ma diċ. Now eh, emendamento 622. Issa l-emenda 622 favur. Kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 623 favur. Kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 624 favur. Kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 626 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 627 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda agri 123 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 600 anzi emenda 66 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa kompromess 27 favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa morru għall-emenda 641 minu favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 642 agri 127 favur, kontra, astenzjoniet madrux. Emenda 644 u agri 128 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 643 favur, kontra, Astensjonijiet għaddit. Issa, emenda 645 favur, kontra, Astensjonijiet niverifika. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa, agri 130 favur, kontra astenzjoniet għaddit kompromess 28 favur kontra astenzjoniet għaddit issa l-emenda 655 favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda 656 favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda 657 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 69 favur kontra astenzjoniet addit. Emenda 658 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess 23 favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 661 favur kontra astenzjoniet astenzjonijiet, favur kontra astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 662 kompatibli favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 663 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Kulħadd ivvota iva. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiġ. Issa, l-emenda 664 favur kontra assenzjoniet għaddit emenda 665 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Emenda 666 favur kontra assenzjoniet. Nivverifikaw.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 Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Mela maddix. Emenda 668 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 669 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddix. Emenda 670 minu favur, minu kontra, Astensjonijiet għaddit. Emenda 671 favur. Kontra, astensjonijiet ma ddiċ. 672, 673 f'daqqa minu favur, minu kontra astensjonijiet għaddew, 674 eh, favur, kontra astensjonijiet ma ddiċ. Emenda 675 minu favur, minu kontra astensjonijiet għaddit emendi 676 li 677 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddewx. Emenda 678 u 679 ftaqqa minu favur, minu kontra, uh, nikkontrollaw mot elettroniku. Avete votato tutti? Il voto è... Kulħat vota votazzjoni maluqa, maddewx maddewx kienem 33 vot kullnaħa. Issa 680, minu favur 680. Grazzi minu kontra. Astenzjonijiet għaddew. Issa 681 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Ma mlabda votazzjoni minna ħata li sijar, skużawni. Għan verifikaw mod elettroniku. Fuq is-681. Għandi bżon la appoġġ tal-gruppi politiki kollha, jgħid il-President, nafija jgħid u rridu nifutaw. Kulħadd ivvota mela l-votazzjoni magħluqa, tajjeb, għadda, għaddit. Issa, 682 minu favur, Minu kontra? Astenzjonijiet ma u 683 u agri 134 f'daqqa minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddew. Issa, emenda 684 u agri 135 favur kontra astenzjonijiet maddewx. Emenda 686 u agri 136 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddewx. Issa emenda 678 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 688 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 689 favur kontra, astenzjonijiet, għani verifika mod elettroniku. Avete votato tutti? Kolħat vota non il-votazzjoni ma tiċ. Issa emis emenda 72 minu favur, minu favur 72. Minu kontra, astensjonijiet għan verifikaw mod elettroniku. Kolħat t-vota, nallu l-votazzjoni u dika l-emenda għaddit. Issa emenda 692. Eh, minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 74 favur, kontra, astensjonijiet għaddit Emenda 693 minu favur, minu kontra, għasteċanijiet għaddit. Le, għanzi, għan verifikaw. Jina naħseb li għaddit imma għan verifikaw. Kurħat t-vota naħal u emmek il-votazzjoni u <laughs> kemm inti xurtjata jgħid il-President ma ddiċ. Issa, emenda 75 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma ddiċ. Emenda 76 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 694 minu favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 77 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 78 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 79 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 80 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa kompromess numru 13 minu favur, minu kontra, Astensjonijiet, għaddit. Issa għanaddu għal emenda 700, it-tieni parti tal-emenda 700 tal-kollega Kadenbach. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa emenda 709, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 82 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 83 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess numru 38 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa, imis emenda 732 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 733 huwa kompatibbli favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda design minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 735 minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 736 minu favur kontra astensjonijiet għaddit emmendi 734 u 737 f'daqqa minu favur minu kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 741. 741 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa emendi 740, 743, 743 f'daqqa minu favur minu kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 744 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddewx. Emenda 745 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddew. Kompromess numru 39 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddew. Kompromess 39 għadda. Issa ħanaddu għal-emenda 700 72 it-tieni parti illi huma tal-kollegi eh, Lise Danten u Dalaj. Minu favur, minu kontra, sessjonijiet għaddit. Emenda 775 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma diċ. Ma verifika. Votato tutti, il voto è chiuso. Kulħadd na nagħmlu votazzjoni ma d-dicċ. Issa n-votaw kompromess numru 15 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għadda. Issa, kompromess numru 14. Favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 784 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma diċ. Emenda 787 minu favur, minu kontra, Astenzjoniet? ħani verifikaw. Mm, kulħadd vota l u hemmhekk il-votazzjoni m'għandix. Issa, ħanaddu għall-emenda 788 minu favur, Minu kontra? Astenzjonijiet? Ħana verifikaw. Amendment 7-8. Emenda 788, kajt il-President. Kolħat il vota l-votazzjoni ma ditx. Issa se nifutaw l-emendi 797 u 798 u li huma identiċi. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet. Għan verifikaw. Kolħat t-vota għaddew. Emenda 799 minu favur? Minu kontra? astensjonijiet għaddit. Emenda 800 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 801 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda agri 150 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 802 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 803 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 304 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess numru 16 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa ħanaddu għal emendi 821 u 829 li huma identiċi minu favur, minu kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 830 minu favur, minu kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess numru 17 Minu favur, minu kontra, astensjonijiet għadda. Emenda agri 154 eh, minu favur, minu kontra, għani verifika. Check. Kuħat il-vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, issa, Għannemenda 859 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda agri 155 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 860 favur kontra astensjoniet maddiċ. Amenda 861 favur kontra astensjoniet maddiċ. Amenda 862 favur kontra minjastjeni. Maddeċ. Amenda 100 favur kontra assenzjoniet. Għaddit. Issa kompromess 18 favur kontra assenzjoniet. Għadda. Issa l-emenda 167 favur kontra assenzjoniet. Maddeċ. Issa l-emendi għagri 156 u 868 favur. Kontra. s-niet għaddow, anzi verifikaw Għet il-President. Kuħat vota votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda 869 favur. Kontra assenzjoniet maddiċ. Emenda 870 favur. Kontra assenzjoniet maddiċ. Issa emenda agri 157 favur. Kontra assenzjoniet maddiċ. Emenda 101 favur. Kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 871 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Emenda 872 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 873 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 874 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 875 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 876 favur kontra assenzjonijiet Addit. Kompromess satax. Favur kontra assenzjoniet Adda. Issa agri 159. Favur kontra assenzjoniet Socialisti. favur favur għaddit. Amenda 893 jaqa, issa l-amenda 889. 889, favur? Kontra? Mxaħat ilja jastjeni? Maddiċ. Agri 160, favur? Kontra? Mxaħat jastjeni? Għaddit, issa amenda 890. Favur? Kontra? Assenzjoniet? għaddit. Emendat minn 191 favur kontra sensonijiet maddiċ. Emendat minn 192 favur kontra sensonijiet għansi Kruħat t vota. maddiċ. Issa l-emenda 103 favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 104 favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 894 favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 895 favur kontra assenzjoniet għaddit. L-emenda 105 b'żewġ partijiet L-ewwel parti favur kontra min jastjeni għaddiet. Tieni parti favur kontra min jastjeni maddiċ. Issa nivvotaw l-emenda 898 favur kontra min jastjeni għaddiet. Issa l-emendi 899 agri 162 favur kontra min jastieni għaddit. Emenda 900 favur kontra min jastieni għaddit. Issa. Emenda 901 favur kontra sinsoniet għaddit. Issa immorru għall-emenda 902 favur kontra ma assenzjoniet għaddit. L-emenda 904 favur kontra min jastieni għaddit. Issa nivvotaw l-emenda 905 agri 166 favur kontra min jastieni għaddu. L-emenda 906 favur kontra min jastjeni ma diċ. Emenda 907 favur kontra min jastjeni ma diċ. Emenda 908 favur kontra Issa ma mija u disa favur kontra għasn seniet maddiċ 910 favur kontra għas msunijiet maddiċ. 911 favur kontra għas msunijiet maddiċ. 912 favur kontra għas msunijiet maddeċ. Nisaw nifataw minn 913 sa 916 pala grupp ta' mendi blok IVA favur kontra assenzjoniet maddux. Issa, l-emenda 106 favur. Kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 918 favur. Kontra min jasteni għaddit. Emenda 919 għagri 167 favur. Kontra min jasteni għaddo. Emenda 920 favur kontra minnesjeni għaddit. Emenda 921 favur kontra asmissjoniet għaddit. Pagri 168 favur kontra asmissjoniet għaddit. 922 favur kontra nverifika. Avete votato tutti? Għad vota votazzjoni maluqa, maddiċ. Issa nivvotaw l-emenda 923 favur kontra min nivverifika. Avete votato tutti? Kuħat vota votazzjoni maluqa, maddiċ. Issa l-emenda 924 favur kontra jastjeni maddiċ 925 favur kontra ministeni maddiċ 926 favur kontra ministeni maddiċ 927 favur kontra ministeni maddiċ issa 928 favur kontra ministeni għaddit 1929 favur kontra assenzjonijiet nivverifikaw. Avete votato? Kulħadd vota, Votazzjoni magħluqa? maddiċ. Issa, votazzjoni 930 favur kontra min jastieni Agri 169 favur kontra sensonijiet għaddit. Issa, l-emenda 931 u l-agri 170 favur kontra min jastieni għaddow. Issa, emenda 934 favur kontra min jastieni niverifika. Avete votato tutti il voto? Corretto il voto, votazzjoni maluqa. Ma Issa votazzjoni 935 minn favur kontra astensjonijiet għaddit. 936 favur kontra min jasjeni għaddiċ.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 jina nistanajt li għaddit, pero ħer niverifika. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet ċansi. 939 favur kontra min jassieni għaddiet 940 favur kontra assenzjonijiet niverifika waħjar.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 942 favur kontra min jasteni ġiet approvata 943 favur kontra min jastjeni niverifikaw. Kulħadd ivvota votazzjoni malluqa, Maddiċ. Emendamento 944 chi a favore? 944 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 945 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 946 minu favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Issa, ħanaddu għal premessi 107 minu favur eh, kontra astensjonijiet għaddit, 108 minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 109 minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 110 minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Agri wieħed minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 111 minu favur minu kontra astensjonijiet maddiċ. Agri 2 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 112 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. 113 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 1 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 114 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 115 minu favur, minu kontra astenzjonijiet għaddit. 116 minu favur minu kontra astenzjonijiet maddit. Agri tlita minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 119 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal emenda 117 li hija kompatibbli minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 120 minu favur. Minu kontra? astensjonijiet ma tiċ. Agri erba minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 121 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma tiċ. 122 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. 123 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. 124 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 125 minu favur, għand, iva, 124 maddiċ, melissa 125 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 126 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Agri 5 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 127 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 129 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 128 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 130 u għagri 6 li huma identiċi minn favur kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 131 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 132 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 133 favur kontra astensjonijiet maddiċ 134 favur kontra astensjonijiet maddiċ issa 135 minu favur kontra astensjonijiet għaddit issa jmiss il-136 minu favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 137 minu favur kontra astensjonijiet Mandiċ. 138 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Mandiċ. 139 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Mandiċ. 140 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Mandiċ. 141 favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit emenda 142 minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess numru wieħed minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għadda. 149 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għadda. Issa 152 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. 150 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda agri disa minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 155 minu favur, Minu kontra? Għani verifikaw. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Maddiċ. Issa 153 minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 154 minu favur. Anzi, skużawni 100 54 taqa mela allura nivvutaw fuq 156 favur kontra astensjonijiet għaddit. 157 minu favur, minu kontra, uh, astensjonijiet maddiċ. Emenda 158 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 161 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 159 Anzi, le, nifutaw fuq agri 10, rajt il-President. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa emmis, emenda 160 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għan verifikaw. Avete votato tutti? Voto chiuso? Respinto. Ma dici. Emenda tlieta. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 162 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 164 u għagri 11 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 165 minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda għagri 12. Anzi le dina taqa, jgħid il-president, Agri 12 taqa, mela nifuttaw fuq eh, l-emenda 168 ta' Sur Pieti Kanel, minu favur, minu kontra astensjonijiet. Għaddit. Issa naddu għal-emenda 171 tal-kollega jar, favur kontra stensjonijiet maddiċ. Agri 13 minu favur, minu kontra astensjonijiet maddiċ. Eh, għadda. Uh, Agri 14 minu favur minu kontra astensjonijiet għadda. Emenda 173 minu favur minu kontra astensjonijiet ħani verifikaw. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Kulħadd vota nagħlqu l-votazzjoni ma ditx. Imiss il-174 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. 175 minu favur minu kontra astensjonijiet maddiċ. 176 minu favur minu kontra astensjonijiet maddiċ. 178 minu favur minu kontra astensjonijiet maddiċ. 177 u agri 15 f'taqqa minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. 179 minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 180 minu favur minu kontra stensjonijiet maddiċ. 181 minu favur minu kontra stensjonijiet maddiċ. 187 minu favur minu kontra stensjonijiet maddiċ. Emenda 4 minu favur minu kontra astensjonijiet. Għan verifikaw. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Respinto. Mela dan ma jaddix. Naddu issa 182 dawk favur, dawk kontra sanzjonijiet taddi 183 dawk favur. Anzi, 185 dawk għaliex dawk it-tnejn jaqgħu 185 dawk favur, dawk kontra sanzjonijiet taddi. 186 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. 188 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Agri 18 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Agri satax, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ta' niverifikaw. Vota. Votazzjoni tad-dix. Nivvitaw fu 189 dawk favur dawk kontra tad taddi. 192 dawk favur dawk kontra tad taddi. 190 dawk favur dawk kontra assenzjonijiet ma taddix. 193 dawk favur dawk kontra Assenzjoniet ma taddix. Agri 20 dak favur, dak kontra, assenzjoniet taddi. Emenda 194 taqa l-aħħar paġna. 195 dak favur, dak kontra, assenzjoniet niverifikaw. Il-votazzjoni magħluqa ma tgħaddix. 197 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. 197 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet niverifikaw. Kħat t-vota. ma tħaddix, 31 bu 31. Agri 22. Dawk favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taħdi. 198 u agri 23 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taħdi. 199 dawk favur, kontra, astenzjonijiet niverifikaw. tivvota votazzjoni magħluqa tgħaddix. Nivvotaw issa fuq 201 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 200 dawk favur, kontra astensjonijiet tgħaddi. 202 dak favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Naddu għal emenda 6 dak favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Il-rapporter, l-Onorevoli Grostet. D'abord, je voudrais euh, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-kollegi kollha tal-paċenza tagħhom, il-votazzjoni kienet eh, twila ħafna, nirringrazzja l-President ukoll għax kien diffiċli li President meta jkun hemm tant emendi nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha imma l-iktar il shadow rapporters ta' kull grupp politiku. Għax kif rajtu kien hemm ħafna emendi ta' kompromess u kien hemm bżonn ta' ħafna eh, laqat ta' ħidma fuq artikli illi kienu pjuttost komplessi u l-ek ta' sew nixtieq ningrazzakom il-koll tal-ambjent eh, u l-kooperazzjoni ta' bejnietna. Kooperazzjoni tajba ħafna. Dak li għanna l-lum u għaxol ta' team, teamwork. U għalek kina dan xtaqt najdlu Jina ma nishtiqx l-lum l-insaqsikom mal-lowel mandata negozjati fuq dan it-test għax nixtieq illi dan ir-rapport ikun jista' jgħaddi sessjoni plenarja u nasbu illi fuq test tant importanti tant sfidi eh, għal uh, saħħa pubblika jiri li importanti l-kollegi kollha jkunu jistgħu jitkellmu u mhux biss il-membri ta' dan il-komitat. Għaldaqstant nixtieq nirrespetta bisħieħ l-ispirtu tal l leġislativa u l rol tal-Parlament Ewropew u ma nishtiqx ovvjament imur lura milli konna debattitu pubbliku x'naħseb li huwa importanti ħafna li ngħaddu dan ir-rapport matul sessjoni plenarja f'Marzu jew ta' April. Għaldaqstant jiena għandi eh, messaġġ ċejkin x'inwassal aħna kif għadna eh, ħdimna ħafna biex naslu għal dan ir-riżultat U ovvjament naf bħal kull kompromess nel rapport ovvjament huwa riżultat ta' bosta kompromessi li forsi mhux kulħadd ikun sodisfatt mija fil-mija, ħaġa ovvja din għax dan huwa frott ta' ftehim tal-interessi ta' kulħadd u għalija minna ħadd tiegħi hemm li ngħid kuntenta għax kif dan huwa xogħol kumpless saħna minnih flimkien u nishti illi jkun jista' jiġi adottat f'sessjoni plenarja. Umbagħad inkunu nistgħu ikonna bħala riżultat test li kun wieħed b'saħħtu, koherenti u li jkun faċli wieħed jaqrah għax l sfidi għas saħħa pubblika huma importanti ħafna. Għalhekk jekk ngħaddu għas-sessjoni plenarja l-messaġġ li nixtieq inwassal huwa illi kulħadd irid ikun responsabbli biex ek ma nkonniex mill-ġdid l-emendi kollha illi waqgħu illum u r-riskju ikun li fl-aħħar mill-aħħar ikonna test illi jitlef mill-koerenza tiegħu mill-bilanċ tiegħu. U għalhekk naf li se jkollna iktar diskussjonijiet jiena sodisfatta ħafna b'dan imma nixtieq illi ma nerġawx infetqu dil-ħidma kollha illi tant ilna naħdmu fuq għal daqstant nixtieq nirringrazzja li xadaw rapporters tal-partiti politiċi kollha u nirringrazzja u il konsilleri kollha illi kienu maħna kompanjawna. Nista' għafaw, għalhekk President jekk il-kollegi jaqblu miħaj, illi nkunu nistaw nibaltu dan it-test għal vot fis sessjoni plenarja. Nixtieq nirgazzakom minn qalbi għal kollaborazzjoni tagħkom. <laughs> Okay, we have now the final vote. Tajjeb, għanna issa l-aħħar vot fuq il-rapport kif emendat. Il-votazzjoni miftuħa. Kalt vota votazzjoni maluqa. Jaddi. U rridu nivvotaw ukoll fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva.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 Now we go to the next point. Issa se naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li jirrigwarda il-votazzjoni fuq il-proċedur il-proċeduri ehm, komunitari għall-autorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti medicinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju li stabilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. Nibdew b'emenda 24. Emenda bil-fom. Oġġezzjonijiet? Le. minna mela nifon nivvotaw minnu favur. minnu kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 2 minnu kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 3 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 25 b'emenda orali mitluba parti tal-ħodor. Hawn oġġezzjonijiet? Tajjeb, la mela nistgħu nivvotaw. Minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 26 b'emenda orali mill-PPE oġezzjonijiet. Le, minn mela nistgħu nivvotaw favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 27-28 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 4 dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 6 agri 6 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 5 dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Nivotaw issa fuq emenda 29, għonek u kol għanna emendorali għaw le mela nivotaw favur kontra astenzjonijiet di. Emenda 33. Anka unek emendorali mill-SND u mill-PPE dak għaw le mela nivotaw favur Emenda 33, daq favur, daq kontra assassini tadi. Naddu issa għal agri seba, daq favur, daq kontra assassini ma taddix. Naddu issa għal emenda 32, daq favur, daq kontra tadi. Emmen Emenda 6, daq favur, daw kontra, astenzjonijiet taddi. Arju minja, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix, agri disa, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix, emenda 35, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix, emenda 7, daw favur, daw kontra, assenzjonijiet taddi, emenda 36 dawk favur, dawk kontra assenzjonijiet taddi, emenda 37 agri 10 l-istess dawk favur, dawk kontra assenzjonijiet taddi, da 8 dawk favur, dawk kontra assenzjonijiet taddi, emenda 38 dawk favur, dawk kontra assenzjonijiet taddi, da 9 dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet tati. Emenda 39, il-tirata, emenda 40, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix, emenda 10, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet tati, agri, anzi, emenda 40, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet tati, emenda 42, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet tati Emenda 43, dawk favur, dawk kontra, astenzjoni jittaddi. Emenda 44, dawk favur, dawk kontra, astenzjoni jittaddi. Emenda 11, anzi 44, dawk favur, dawk kontra, astenzjoni jittaddi. Emenda 12 u 46 u għagri 12 dawk flimkien, dawk favur, kontra, astenzjoni jittaddi. Emenda 7, anzi 13 dawk favur emenda 13 dawk kontra astenzjonijiet taddi emenda 14 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi emenda 51 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 51 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi ma taddix Agri 13, ta' jaddi agri 14 dawk favur dak kontra astensjonijiet, ma jaddix da 15 dawk favur dawk kontra astensjonijiet. Taddi. Għalek naldu issa għal emenda agri 16 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Naddu għal premessi agri wieħed dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 16 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Agri 2 dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 17 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 18 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda wieħed dak wagri tlieta dak favur daw kontra astensjonijiet taddi. Emenda 19 Unek emenda rali oġġezzjonijiet le, mawx ma mela nivvotaw dak favur, dak kontra, astenzjonijiet taddi, emend doxrin, dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi, emenda 21. Bot maqsum l-ewwel parti dawk favur. Law kontra assessjonijiet taddi, tini parti li dawk favur. Dawk kontra assessjonijiet ma tgħaddix. Emenda 22. Bot maqsum. L-ewwel parti dawk favur. Daw kontra assessjonijiet taddi tini parti Daw favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 23, dawk b'żewġ eh, partijiet, l-ewwel parti dawk favur, daw kontra astenzjonijiet taddi, tini parti dawk favur, daw kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa. Naddu mikrofon l-rapporter. Le? mxalfejn, mela nivvotaw fuq il-vot finali kif emendata l-proposta. Għat vota votazzjoni maluqa Tati. Vot finali fuq risoluzzjoni kolla kemm votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Taddi, nifruħu l-rapporter. Dear colleagues, we are Eżis kollegi. Wasanna fit il-votazzjoni imma puntiħor fuq l-agenda nistiden l-Sur Bertolini. Sistem il-WHO biex jagħmel din il-preżentazzjoni m'għandniex żmien għal dibattitu imma tajjeb li jkollna din il-preżentazzjoni. U niddiskutuha darb'oħra. Dear colleagues, we start immediately. Aziz kollegi, nibdow mal-ewwel. Bid-diskussjoni fuq il-punt li mis u mal-ewwel nixtieq nistieden l-Sur Bertolini mill-WHO illi jgħamil il-presentazzjoni tiju l Rispeċina ma tanċandu ħin. Grazie ħafna, President. Se niprofa nżom fil-qosor kemm jista' jkun. Il-slides jekk joġobkom. Iva l-slides jekk joġobkom. Otherwise, you can push. Okay. Um, I will talk about... Uh, Mela, se nitkellem fil-qosor ħafna fuq din l-emerġenza ta' tassib internazjonali mill-WHO mill-ewwel ta' frar fuq il-virus eh, Zika, e, l-slide li jmissek joġbok mela. Dan il-virus marda virali minn nemusa ta' tip partikolari u waħda persuna fuq erba persuni tiġi bil-quta minn nemusa u hija din illi għandha sintomi forsi xi rax, forsi xi um, uġieħ fil-muskulu jew il-konġentivitis u il-WHO dekjarat emerġenza ta' tħassib internazzjonali minħabba illi hemm ukoll il-mikroċefalija anormalità ras żgħira li hija assoċjata mal-preżenza tal-virus tal-Zika li rajnija ukoll fiż-żoni mil quta u hemm ukoll effetti oħrajn li huwa sindrome ta' Edes illi jolqot l-adulti illi fisser illi sistema tal-immunità tiddajja f'ħafna jkun hemm ukoll paralisi. Fil-biċċa gweta n-nies illi huma uta li huma fettati eh, jiġu trasmessi minħabba din nemusa u hemm biss ftit provi eh, fuq it-trasmissjoni hemm xi ftit każijiet, tlet każijiet fejn kien hemm dokumentazzjoni trasmissjoni sessuali. Iġifieri bħala eh, trasmissjoni sessuali u dan biss f'tlet każijiet fejn għandna letteratura dokumentazzjoni u il-virus jista' jiġi trasmess mid-dem u mill-trasfużjoni ta' dem u jiġi jkun mill uta hekk minn din il-marda. Issa, il-mekkanizmu għal protezzjoni minn din il-marda kifat għat memx Eh, vaċċin m'hemmx kura, imma il vjaċaturi jistgħu jipoteġu ruħhom mod tradizzjonali dej minn nemus pereżempju jużaw xi tip ta' spray, eh, ikollhom ħwejjeġ b'kuluri ċari, eh, jużaw ukoll in-nettijiet u hemm bżonn ikopru wkoll il-containers illi fejn hemm l-ilma fejn ovvjament ikun hemm dawn in-nemus fil-ilmaqjat. Issa, din l-infezzjoni rajnija fl-1947 fil-Xadini fl-Afrika għax minn dan l-ewwel każ mar fl-Afrika tal-Punent u mbagħad l-kontinent Asjatiku u mbagħad lejn l-Indonezja u xi gżejjer oħra ta' dan l-arċipelagu Umbat il-marda marret Guam u gżejjer fil-Paċifiku fl-2007 Umbat fil-gżira tal-Polinezja Franċiża fil-2013, umbat Ista Island f'Ċili, umbat l-Amerika tisfel. U għalek dinja situazzjoni attwali tal-pajjiżi li huwa mill-quta mill-virus Zika. dinja taqsila ta' dawn il-pajjiżi 34 li ġew minn uta il bicċa kbira fuq il-kontinent Amerikan imma anki eh, fil lazja l-Azja ta' xlok. Mela, biex najdu il fil-Brazil kienem l-ewwel każijiet f'Mejju tal-2015 Umbat mbagħad iktar ta tmeju wkoll kien hemm każijiet oħra u kien hemm l-ewwel każijiet ta' dan is-sindromi Gien Bahe. Bat fil-Kolombja u kol kien hemm l-ewwel każi konfermati f'Ottubru u l-Brażil ukoll kellu żieda ta' każijiet ta' ċefalide f'Ottubru u għalhekk biex nurikom l-iskadenzi kemm um, din il-marda għaġlet u f'Ottubru għandna l-ewwel sinjali ta' dawn is-sintomi. U mbagħad 36 pajjiż f'Jannar qalu li kellhom il-każijiet u l-ewwel ta' frar kien hemm din istqarrija ta' emerġenza. Kien hemm xi isu 4783 każijiet ta' mikroċefalija fil-Brażil u xi miljun u ħames elf Eh, każijiet huma każijiet li mhumiex qawwijin ħafna drabi biss laqas bis tkun taf li għandek din l-infezzjoni. Dawn is-slides jina tajt dawn iċ-ċifri li huma importanti ħafna fil-femma tiegħi. L-ewwel net fit-30 ta' Jannar l autoritet ta' Brazil qal li kien hemm 4783 eh, każijiet 76 imwiet u minn 1113 il-kas li ġew eh, studjati fil-font muħabba l-x-rays u ovvjament indikazzjonijiet oħra ta' din il-marda ta' sintomi li assoċjati ma' din il-marda biss kien hemm 404 każijiet konfermati u 3607 ma kinux investigati u għad fadal każijiet li eh, din ikunu investigati ġifiri 3670, ġifiri kwart isu li kellhom każijiet ta' mikoċefalija. Din hija sitwazzjoni u ferm iktar milli hija r rata normali tal-mikoċefalija fil-Brażil mhux iktar minn 200 każ kull sena. U għalhekk għanna ħames darbit iktar jew għaxar darbit iktar mill situazzjoni normali, iġifiri għanna epidemija. U għalek dan il-kalsijiet konfermati kienem 17 il-kas fej kienem konferma u adottaw id-data li kienem il-virus tal-Zika identifikat u nishtiq ukoll nemfasitza illi fil-gżejjer ta' Polinesja Franċiża fl-2013 sa 14 kien hemm trabi illi ġew mirda b'dawn l-anormalitajiet konċenitali. Messa qed naraw ukoll da kollu fid-dawl tal-epidemija fil-Brażil, mhux l-ewwel darba li kien hemm każijiet ta' mikroċefalija. Dak li huwa importanti ħafna huwa każ fl-Slovenja illi ġi rapportat fil-ġurnal tal-Mediċina kienem eh, mara illi kienet eh, tqila 13 il-ġimma kienet il-Brazil qed taħdem ġitlura fl-Slovenja u kella ultrasound 27 ġimma ta' tqala u sabu mikroċefalija kienem komitat etiku illi valuta u eh, kella abort u tarbija mietet ġiet analizzata eh, kella moħ żgħir ħafna b'ħafna mikroċefalija. U għalhekk dan huwa każ individwali imma każ mill-iktar importanti illi qed jiġi diskritt fil-letteratura xjentifika kif fatt ta' tal-emerġenza ta' saħħa pubblika l-ewwel ta' frar l-2016 u kien relatat għal sospett illi kien hemm rabta bejn iż-żika u l-mikroċefalija din din kienet ġraja straordinarja fid-dawl tan-numru tal-każijiet tal-volja mhux kollha konfermati kif qatt qabel u hemm risposta koordinata fuq livell internazzjonali u anki jekk hu possibbli li forsi WHO toħroġ b'xi restrizzjonijiet fuq il-vjaġġar, imma aħna nagħmlu biss rakkomandazzjonijiet għal nisa tqala bħal li ngħidulhom li forsi ma jmorrux minn pajjiżhom lejn pajjiż li huwa infettat Mela, din l-slajd namir taqsira tal-kustonijiet l-iktar importanti. Dina situazzjoni ġdida, ovvjament, għan ħafna kustjonijiet, naqasa ċertezza, per eżempju għanna bżon nizviluppaw test fil-laboratorju għax sissa mhumiex disponibbli biex inkunu nistgħu identifikaw din il-marda mal-ewwel hemm ukoll problema tal-monitoraġġ ta' ġestjoni klinika tal-nisa li huma għal da' stant huwa importanti li nikkonsidraw ukoll deċiżjonijiet li għandna bżonn nifdu għal dik li hija it-għala u kif permess mill-liġi skont il-pajjiż. Problema importanti huwa l-kontroll tal-vectors u għalek dak li jidiramlu il-pajizi biex jikontrollaw dawn il-vectors. U din l-infezzjoni tal-aeroplani għal dawk li jiġu mill-pajizi mill-quta. Ir-riskju għal reġun Ewropew mill-virus ta' Zika għannis li jivraġaw minn dawn il-pajizi mill uta lejn l-Europa ovvjament qed jiżdied dan ir-riskju Imma il-nemusa ehm, Aedis miex prezenti fix-xitwa u għallek l-attività u trasmissjoni hija ta' rata baxa ta' riskju, imma ovvjament forsi fis-sajf ikun hemm eh, żieda mħabba il-fatt il il-klima ikun eh, ta' sħana. Issa din hija slajt li tiġi mill-Ewropa fuq dik li għal-prezenza Umbat lej Eġipti tip ta' nemusa li titrasmetti il-marda ma' ċingoja u l-wengi huwa prezenti biss f'din il-parti tal-vant tal-Bahar Iswed. Imma E albo pictus nemusa oħra l-ekim seħa tiger mosquito illi u kol titrasmetti ċingunguja il-cluster fl-Italja, iż-żona ta' Ravenna fl-2007 kien hemm xi 200 każ. U preżenti ħafna fl-Ewropa, fl-Italja, fil-Greċja, fil-Kroazja, fil-parti tat-tramunt tal-nofsinhar ta' Franza u ta' Spanja u kalsit izolati u kol tanemus u ma u kol għan fil-Olanda, fil-Patiet ta' Nofsinar ta' Ġermania u fil-Publika Ċeka. U jekk wieħed jingidem minn nemusa u din nemusa minn Uta mill-marda, issa jkun hemm trasmissjoni f'żoni oħra anki fl-Ewropa. Mhux il-każ għalissa mux se jkun il-kas jekk nieħdu miżuri ta' kontroll. Mixtieq nisħaq meta din il-klassa ta' ċingunguwa jiena studjajta ħafna fil-post li kont nokkupa qabel u ġiet identifikata kien hemm reazzjoni eh, imqaqla minnaħa tal eh, nies u kien hemm izolament u kien hemm biss ta' xi ftit 200 eh, kazijiet li ġo identifikati ġifieri s sistema tas-saħħa Eh, kellu eh, l-possibilità li jizola eh, dawn il-vectors. Issa, l-ewwel net, hemm bżonn il-kontroll ta' dawn il-vectors dawk il-pajjiżi mill-quta kif ukoll fil-futur u anki issa fl-Ewropa nikkomunikaw ġifiri l-affarijiet l-vjaġġaturi ma jieħdux riski, kunu kawti, prudenti, bħama namlu bil-nemus u bat jrid hemm iktar detezzjoni fil-laboratorju sorveljanza ta' dan il-virus għandna bżonn intejbu riċerka tagħna speċjalment jekk ikun hemm dir problema bitqala simili għal rubella kif tafu marda bħala sindromi u hemm vaċin għal rubella. Forsi eh, tajjeb li jkun hemm tilqim biex jevitaw din il-problema. Batem il-kwistjoni ta' infezzjoni anzi niprovaw in natfu l-ajruplani, disinfettawhom, hemm rakkomandazzjoni minn WHO u għanna bżon naqsmu informazzjoni l pubbliku fuq l-importanza ta' din istqarrija ta' riskju ta' saħħa u WHO għattappoġġa l-pajjiżi Ewropej kollha aħna disponibbli għal kull tip ta' mistoqsija u hemm website mim l informazzjoni ta' WHO illi jinkludi u kollota ta' informazzjoni aġġornata fuq is-sitwazzjoni li tiġi aġġornata kull ġimma u jekk joġobkom tista' tmorru hemmhekk u wkoll tieħdu informazzjoni oħra minn hemm. Grazzi ħafna President, għandna bżonn nirringrazzjaw il-WHO u s-Sur Bertolini tal-prezentazzjoni tiegħu fl-aħħar tal-laqa u jiddispeċini ħafna għax il-vot kien votazzjoni kienet twila ħafna għalhekk ma kienx possibbli illi innaqsu l-ħin u naħseb issa nabżon nikonkludu il-laqa u neġaw nibdow għada fil-ħodu u fil-futur neġaw neġu lura din diskussjoni l importanti importanti grazzi ħafna neġaw naraw kam għada fil-ħodu. Grazzi.